Sinjuri, il-ħelsin u l-pluralizmu tal-medja huma valuri bażiċi komunitarji u t-Turkija hija pajjiż li qed innegozja sħobija fl-Unjoni. Però lejn sħobija hija xi ħaġa li trid tiġi karatterizzata mir-rispett reċipriku. U għaldaqstant huwa importanti li naraw x'inhuma l-avvanzi li qegħdin isiru viżavi t-Turkija u bil-kontra u kol problemi bil-libertà tal-istampa fit turkija ma xejn eh, ġdid konna xokjati li naraw ir-raids kontra il-medja f'gazetak u l-biraħ u kol rajna round ġdid ta' raids fil-konfront tal-medja kritika fil-konfronti tal-gvern. Din xi ħaġa li tħassibna li dan huwa sinjal